ieħor bħalma tiftakru fit-13 ta' Diċembru 2016 il-President impona sanzjoni fuq l-Onorevoli Vojt għal ksur ta' obbligu ta' sfelar skont il-kodiċ ta' kondotta u l-miżuri ta' implementazzjoni. Il-27 ta' Deċembru sur Vojt um, l-appell kontra din id-deċiżjoni u nhar it-tnejn 16 ta' Jannar il-Bureau tratta l-appell tas Sur Vojt u konferma unanimament id deċiżjoni tal-President illi jimponi kastik fuq l-Onorevoli Vojt.